enerġija, ir-rapport tas Sinjura Lopez Bermejo u r rapport tas Sur Pipes dwar ir-rapport tal implementazzjoni dwar id-direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija. L-ewwel net is-Sinjura Lopez Bermejo, rapporter. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, Shadow Rapporteurs, membri ta' dan il-Parlament għaddew ftit iktar minn xarejn minn meta ppreżentajna l-ewwel abbozz tar-rapport fuq il-progress fuq l-enerġija li tiġġedded fl-Unjoni Ewropea. U jiena xtaqt nirringrazzja lill gruppi l-oħrajn u s-segretarjat ta' kemm ħaffew u ta' kemm kienu disponibbli sabiex ikun possibbli nirvotaw illum. lum jiena nifraħ illi il-ħakna ħafna konsensus għalla volja il-rapport ma setax ikun komplut għal vot finali fil-Komitat. Il-Parlament irrid imexxi l-Kommissjoni fl-evalvazzjoni ta' dawk l-istati illi eh, id-deċdew li ma li bidlu l-politika ta' fl-enerġija li t-ġeddet imma dan jrid ukoll ħej il-proposta l-direttiva ġdida għall-enerġija li tiġġedded sal-2030 li żomm l-anijiet vinkulanti u s-saħħaħom sabiex jiġu sodisfatti l impegni fuq il-bidla fil-klima illi intlaħqu f'COP 21. Fil-rapport Piper hemm l-istess affari elementi u dan mhux kombinazzjoni għaliex kull darba li nitkellmu fuq l-enerġija li tiġġedded l-anijiet huma dejjem l-istess illi nagħmlu użu effiċjenti tal-enerġija u li nelbu l-ostakli fil-istati membri dan għandu jwasluna għal tranzizjoni enerġetika għal modell iktar sovran, ekonomiku, demokratiku u dim l-interessi tal-oligopoli li illum edin jiddominaw is-settur tal-enerġija. Memx għalfejn infakkar il-Kommissjoni Surarja Skanjete li ma politiki laqtu l-iktar mod negattiv l-iżvilupp tal-enerġija li tiġġeddet. L-ewwel net irridu niżguraw li sistemi ta' appoġġ għall enerġija li tiġġeddet huma stabbli fuq medda ta' żmien twila u jservew u jservu biex jibbilanċjaw is-suq ta' l-enerġija li tiġġedded li jkun iktar sostenibbli. L-eliminazzjoni retroattiva ta' dawn il-modelli ta' appell eh, ma jistax li li jagħti daqqa ta' ħarta kbira l-investimenti l-ġodda f'dan il-settur. Il-trattament eh, preferenzjali għal din tip ta' enerġija eh, huwa meħtieġ mod partikolari l-alternativa promossi mill-Unjoni Ewropea bħal il-gas u l-enerġija nukleari. It-tieni net irridu nifavorixxu l-mekkaniżmi ta' ġenerazzjoni li jifavorixxu l-kontroll demokratiku tal-enerġija u dim l-oligopoli eh, kbar tal-enerġija. U għalhekk irridu nħarsu dritt tal-autokonsum u nifavorixxu mekkaniżmi ta' partecipazzjoni planifikazzjoni pubblika fl-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded ta' sistemi kollettivi tal ġenerazzjoni, distribuzzjoni u effiċjenza fil-konsum tal-enerġija, tant fil-elettriku u anki sistemi ta' tisħin u tkessieħ. Aħna nasbu li fil-modi id-direttiva kienet strument utli għalla volja kien hemm xi effetti negattivi li aħna rridu nikkoraġu wieħed minnhom l-effett ta' dawn l-effetti negattivi fuq eh, sostenibilità globali li kellu l-iżvilupp eh, tal-enerġija eh, bioloġika dan u eżempju ċar li suq mhux dejjem huwa mekkaniżmu tajjeb biex nissiguraw illi ikun hemm użu tajjeb tar riżorsi kif rajna fil-kompetizzjoni għall-art eh, li, li tinħadem u n netwerks ta' trasport u produzzjoni tal-konsum finali fl aħħar it transizjoni enerġetika mhijiex biss sfida teknoloġika imma sfida soċjali kif għadna fl-emendi illi aħna nittamaw se tkun approvata. Aħna ma nistax nippermettu li transizjoni diżorganizzata tnaqqas l standards tax xogħol jew inkella tnaqqas il-potenzjal ta' ħolqien tampigi fis-settur tal-enerġija. Għalhekk, aħna għadna fil-rapport li huwa importanti illi nimxu it-fit mal-interlokuturi soċjali tagħna biex infastu mudell ġdid tal-enerġija, jiġifieri l-enerġija li tiġġedded tkun eh, eh, mezz biex innaqqas il-faqar enerġetiku noffru garanziji soċjali għal dawk il-familji illi m'għandhomx dritt bażiku bħalma hija l-enerġija. Jiena nittama li dibattitu jgħinna biex neħu maġġoranza fuq rapport li huwa verament importanti. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Lopez Bermejo. Grazzi ħafna, Signora Lopez Bermejo. It-tieni rapporter Sur Pipa, erba' minuti. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Illum huwa ġurnata importanti ħafna għandna referendum fir-Renju Unit U din hija kollha kwistjoni ta' tnaqqis tal-burokrazija, tas sussidjarjetà, ġifieri affarijiet li se niddiskutuhom hawnhekk ukoll. Illum se nitkellmu fuq l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. U din hija xi ħaġa li seġġija lil kulħadd jirbaħ għaliex ikollna inqas emissjonijiet u għal konsumatur dan ifisser ukoll inqas pejjeż għas-sigurtà fil-qasam tal-enerġija jekk ikollok effiċjenza fl-enerġija għandek iktar ċans li jkollok sigurtà fil-provvista dan ifisser li direttiva għal l-użu effiċjenti tal-enerġija huwa investiment mod partikolari jekk aħna nimplementaw sew se nifrankaw ħafna 20% eh, tal-użu tal-enerġija sa l-2020. U il-kumpaniji se jnaqsu il-konsum tagħhom tal-enerġija kif ukoll se jagħmlu id-djar. Aħna qegħdin fuq il-linja ta' qudiem fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Eh, aħna champions tad-dinja fil-użu tal-enerġija li tiġġedded fl-ifrankar tal-enerġija imma il-kumpaniji u l-konsumaturi ħalsu qares l net il-prezz tal-elettriku għal konsumaturi kummerċjali privati huma l ogħla fid-dinja minn kella minn kejja il l-autokonsum li qed jintuża eh, bħala sistema fil-ħafna stati membri. Investimenti ġodda fl-enerġija li tiġġedded qed isiru biss barra mill-Unjoni Ewropea f'dak li għandi xaqsam l-ekodisin eh, tnaqqis tal-emissjonijiet disin ġdid tal-bini hemmhekk għandna leġislazzjoni f'kull wieħed minn dawn il-loqsma u din hija ġustifikata imma maħniex qegħdin nikkoordinaw l-isforzi tagħna, maħniex nikkoordinaw l-politika nazzjonali tal-enerġija biex ikollha l-aħjar riżultati il-politika għal użu effiċenti tal-enerġija titlob ħafna burokrazija u titlob iktar burokrazija meta wieħed irid joħroġ iċ-ċertifikati għal tnaqqis fl-użu ta' riżorsi ġifieri, aħna qegħdin nikkastigaw il-kumpaniji billi nimponu fuqhom spejjeż addizzjonali ma nistgħux inkomplu hekk fid-direttiva dwar l-użu effiċjenti tal-enerġija jkolli ngħid illi jiena grati li ħafna mill-punti li sem il-mejtiena huma inklużi fid-direttiva jiġifieri qed inkunu mħeġġa biex nużaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti mhux biss billi nużaw inqas enerġija din id-direttiva edha hemmhekk biex tħeġġeġ l-istati membri biex jimplementaw metodi ġodda sabiex nużaw l-enerġija b'mod iktar effiċjenti, mhux bil-fors nifrankaw l-enerġija ma nużaw aktar bil-aqal. Hawnhekk naħseb għandna maġġoranza f'dan il-Parlament fuq dawn il-punti kollha. Jiena bħala rapporter ma nistax nappoġġa eh, tnaqqis eh, regolament fuq tnaqqis ta' 40 fil-mija jew obbligu nifrankaw 40% tal-konsum tal-enerġija. Aħna għamnek maħniex qegħdin nitkellmu dwar użu effiċjenti tal-enerġija madwar proposta biex innaqsu l-konsum tal-enerġija. Jiena ma naħsibx li huwa xira fil-situazzjoni attwali li għaw fl-Europa. Jekk aħna naraw l-emissjonijiet tal-gassijiet eh, b'effett ta' serra, naqasna l-emissjonijiet b'45% fl-istess ħin il-GDP fl-Europa żdied b'50%, b'25% inqas emissjonijiet ta' sustanzi eh, negattivi. Aħna eh, zidna il-GDP b'45% sa jekk dik mhix prestazzjoni tajba ma nafxini, jekk aħna kellna naqsu il-konsum tagħna b'40% naħseb li dan se jmur se jkun kontraproducenti għalhekk jiena nappella lis soċjalisti u l-liberali jekk joġobkom appoġġaw elementi tagħna fejn aħna qegħdin nippruvaw innaqsu l-konsum tal-enerġija minn 30 sa 40% qegħdin niprofaw mhux qed namlu nagħmluha mira vinkolanti. U dana se eh, l-impressjoni tajba l-konsumaturi u l-ċittadini li aħna eh, champions fil-frankar u l-użu effiċenti tal-enerġija u għanna nkomplu biex f'din id-direzzjoni. Nirringrazzja l dakolla li għenuni biex nfassal dar rapport. Grazzi il komissar Muchas gracias, Presidente, señorías. Es una satisfacción. Grazie, signori kontent li għat hawnhekk illum biex inkellimkom fuq wieħed mill-żewġ pilastri tal-enerġija. L-enerġija li franka l-użu effiċenti tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedet. Dana għandhom rwol importanti ħafna jekk aħna irridu nilħqu l-għanijiet tagħna illi fissajna fil-COP 21. Aħna qegħdin intemmu il dirett direttiva fuq l-enerġija li tiġġedet illi se toħroġ fil-ħarta s-sena jena nibda nirringrazzja r-rapporters għax xogħol eċċellenti tagħhom fuq dawn ir-rapporti ta' inizjattiva. Nibda bir-rapport ta' Sur Pipa fuq l-implementazzjoni ta' direttiva dwar l-efficienza fl-enerġija aħna qegħdin eh, nippreparaw ir-reviżjoni ta' dawn il-direttivi. l hija li konna eh, għanijiet għall-użu effiċenti tal-enerġija sal-2030 x miżuri għanna l-qafas u l-miżuri xierqa biex nilħu dan il-lan u biex nifokaw fuq il-bini b'mod partikolari aħna qed nagħtu priorità fis-setturi li għandhom l-iktar potenzjal biex nifrankaw l-enerġija. R-rapport jasal għal konklużjonijiet li aħna se Inqisuhom meta nibdew nirrevedu dawn id-direttivi. Jiena naqbel ma' konklużjoni tal-rapport Piper li hemm bżonn illi b'mod sistematiku ninkludu il-prinċipju ta' effiċjenza enerġetika eh, fil-politiki tal-enerġija u tal-klima Ritnajtu ngħid ukoll l-Ewropa għandhom bżonn ukoll għan espliċitu sal-2030 li jitqis ukoll fil-leġislazzjoni u jkun inkluż dana nkun nistgħu hekk nibatu messaġġ ċar lill investituri u sabiex nkunu nistgħu nagħtu spinta lill investiment fuq meta ta' żmien twil Iżda, din ir-reviżjoni titlob ferm aktar minn għan aħari, aħna rridu nieħdu bis-serjetà it-twetti tal-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward. Jiena nixtieq li nisħaq li reviżjoni tad direttiva tal-efficienza enerġetika eh, se jkollha l-artiku 7 dan l-artiklu 7 wera illi l-istati membri ħadu din il-politika bis-serjetà ħadu miżuri meħtieġa eh, ħolqu sistemi ta' kontrolli verifika sabiex jagħmlu l-użu eh, l-frankar li kien hemm bżonn ta' li sal-2030 dan l-artiklu wassal kważi nofs tal-frankar tal-enerġija u nisaw najdu li kun strument effettiv imma issa hemm bżonn li dan jiġi allineat flimkien mal qafas għall-2030 sabiex ikunu nistgħu nilħqu l-anijiet eh, ambizjużi li ifissajna. Hemm bżonn ukoll ta' investiment privat fil- binni li huwa settur fejn nistgħu nifrankaw ħafna enerġija importanti mhux biss aħna biex nilħu l-għanijiet tagħna imma anki biex nwaqfu l faqar enerġetiku, naqsu l-ispejjeż tal-konti tal-enerġija u anki nagħmlu iktar ġita s-saħħa. U għalhekk irridu nisqu fuq dawn l-għanijiet, għal darbohra nirringrazzja il-rapporter talli inkluda dawn l-elementi importanti waħna rridu naħdmu id-fit fuq dawn proposta leġislattiva u dak li għat jott ukoll għal dak li għandu xaqsam direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded, direttiva li ħadmet sew b'sem tal-enerġija li tiġġedded ta' 17% mill-2014 l-Unjoni Ewropea u maġġoranza tal-istati membri miexjin sew biex jilħu l-anijiet tal-2020 il-pajjiżi kollha ħlif wieħed eh, miexjin tajjeb f'din it-triq u dissa diġa laħqu l għanijiet tal-2020 u dan għenna eh, biex innaqsu l-importazzjoni ta' eh, kombustibli fossili. Madana kollu, ċerti stati membri irridu jamlu sforzi akbar biex ikunu jistaw il-laħqu u għalek aħna qegħdin nikkonċentraw fl-implementazzjoni tad direttiva fuq l-enerġija li tiġġedded u nafu li dan huwa essenzjali għall parlament Ewropew. Imma kif jgħid ir-rapport aħna rridu nħarsu lejn li lin mill-2020 il-reviżjoni tad direttiva fuq l-enerġija li tiġġedded se tkun il-pilastru ta' dawn l-isforzi se tissaħħaħ mid-disinta ġdid tal-suq tal-elettriku l-inizjattiva fuq il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. tal unjoni tal enerġija kif tlabtu intom aħna se nħolqu qafas legali sot li jagħti stabilità għall-investituri li jgħinna biex nilħqu eh, l-anijiet tagħna, l-ambizzjoni tagħna hija li reviżjoni ta' direttiva fuq l-enerġija li tiġġedet u l disin ġdid tas-suq tal-elettriku u l-ETS il-ġdid se jkunu muturi biex iwaslu iktar investiment f'enerġija li tiġġedet sabin l-Ewropa ssir tkun fuq il-quċċata. Aħna rridu wkoll nindirizzaw ħafna mitħassib li jespermejtu intom fl-emendi ta'kom pal per eżempju kif nistaw nużaw aħjar il-potenzjal tal-enerġija li tiġġedded fil-tisħin u t-tiksieħ u anki kif insaħħu l-rwol tal-konsumatur. Rridu koll neħħu kull xkiel amministrattiv u istituzzjonali li qegħdin iżommu lura l-investiment fl-Ewropa. Ħantikom ideja ta' dawk l-elementi li qegħdin nikkonsidraw l-ewwel net taħna irridu illi eh, naraw il-miri li l-ħakna sal-2020 għallek aħna għedin niprofaw nfasslu għanijiet nazjonali sal-2020 bħala l-punt ta' tluq. It-tieni net id-direttiva se tikkonċentra fuq tliet elementi biex nilħu l-għanijiet tagħna l-elettriku, tisħiħ u tiksieħ u trasport. Mod konkret aħna naqblu ma tħassib tagħkom fuq il-progress kajman fis-settur tat trasport Fit-tielet punt, punt ieħor elementari se jkunu s-sistema ta' appoġġ li jġed l-enerġija li tġeddet. Aħna rridu nsaħħu l-appoġġ li qed nagħtu lill-enerġija li tiġġeddet su se jkun hemm ukoll skemi ta' appoġġ fuq livell nazzjonali. Rridu ikun hemm suq li jkun ehm, diżinjat aħjar li faċilita il dawk li jipproduċu l-enerġija li tiġġedded U fl-aħħar net, aħna rajna f'dan ir-rapport il-kriterji ta' sostenibilità tal-bioenerġija li qed e- e- għajmu ħafna interess. Il-Kummissjoni qiegħda tfassal fuq politika ta' sostenibilità mtejba l biokompostibbli u l-biomassa. Dan il-biomassa hija l-element ta' enerġija li tiġġeddet ewlieni fl-Unjoni Ewropea irridu nevitaw kull impatt negattiv fuq l-ambjent u innaqsu u koll għanti marridux illi nżidu pizijiet burokratiċi zejda. Sinjurina nishtiq nikkonkludi billi nisħaq fuq l-importanza li għandu għalija dan id-dibattitu u l-kontribut tal-Parlament Ewropew fit ħejjija tal-proposta leġislattivi tal-futur. L-aħħar ħaġa li għalija hija importanti ħafna jekk aħna rridu nilħu l għanijiet li fissajna għamnek irrit nirreferi għall-investiment. Għanna bżon li mobilizzaw investiment f'dan il-settur. Il-Fond ta' Investiment Strategiku fetħenna l-bib u tan ħafna opportunitajiet li għanna naħtfuhom. L-autoritajiet lokali, nazjonali, reġjonali irridu jużaw dan l-istrument bl-aħjar mod. U naħlaq billi najti li l-Kommissjoni tirringrazzja ta' il-rapporters u ta' prezzom ħafna dawn iż-żewġ rapporti u l-aħħar proposti leġislattivi nwedkom li se nkunu ambizjużi nigarantixxu l effiċjenza enerġetika u enerġija li tiġġedded se jkunu il-moturi ewlenin tal biex wasluna biex nilħu l-impenji ta' Pariġi wasluna wkoll biex innaqsu l-karbonizzazzjoni ta' sistemi ta' ġenerazzjoni tal-enerġija tagħna. Nirringrazzja lill-Parlament talli organizza dan id-dibatt. Fin dank Herr Kommissar Jaskaneti. Grazie ħafna. kollegi għannom tal-komitati l-onorevoli Petir għal-komitat tal-ambjent. Jena nishti l-ewel net nifraħ l-rapporter u grazzi għal kollaborazzjoni eccellenti illi kenna l-Unjoni Ewropea edha fitri it-tajba biex tilħaq l-anijiet obbligatorji tal-enerġija li tiġġedded 20% sal-2020 għamilna ħafna progress fil-settur ta' tisħiħ u tiksħiħ imma imħasba għadni dwar is settur tat trasport dana minħabba nuqqas ta' sigurtà l-investimenti fis settur tal-biokarburanti u jiena qed nistenna li l-Kummissjoni toħroġ bi proposta leġislattiva ġdida fuq il-jum ta' enerġija li jġeddu għal wara l-2020 sabiex ikonna perspettiva ċara x'nipproponu lil dak li jipproduċu l biokarburanti Jiena kuntenta li qed nara l-verżjoni finali ma fijiex eh, l-opinjoni eh, tal-Kumitat MV fuq il-foresti bħala eh, carbon sinks dan se jista joħloq ħafna postijiet ta' xogħol fl-Ewropa u hekk jista' jagħti ħajja ġdida li żoni rurali tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Peti għal Komitat eh, tal-ambjent is-sura l-enerġija li tiġġedded għandha rwol fundamentali sabiex ikun hemm tranzizzjoni lejn soċjetà li tagħmel użu tajjeb tal-enerġija l-fondi ta' koezjoni jistgħu jikkontribwixxu dejjem aktar għal twettiq tal-anijiet fissati għall iżvilupp ta' enerġija li tiġġedded. U l komitat tagħna jiddispjaċih li l mobilizzazzjoni ta' fondi tal-koeżjoni għall enerġija li tiġġedded għadda minn 1.1 fil-mija għal periodu 2007-2013 ta' 1.4 fil-mija għal periodu 2014-2020. Għalek aħna nitolbu l-bliet u reġuni Ewropej biex jimmobilizzaw l-istrumenti kollha tagħhom u jagħmlu sforzi akbar. U fuq ir-reġuni ultraperiferiċi aħna naħsbu li huwa possibbli li jfissaw għan ambizjuż ta' independenza enerġetika. Vielen Dank, Herr Kollege Omaci. Herrn Kollegen Bogovic sehe ich nicht. Grazie ħafna sur Omaci is-sur Bogovic mhuwiex hawnhekk, allura ngħaddu għas-sur Lisa għal-minuta għall-NV. Nixtieq ringrazzja lil Markus Piper ta' dan rapport u l-daw kolla illi ħadmu fuq dan rapport kienem bosta komunikazzjoni bej il-komitati eh, b'mod partikolari fejn jidħlu eh, artiklu 7 rridu aktar pjanijiet fejn tidħol is-sigurtà. U l-punt prinċipali ta' direttiva jrid japplika mhux biss sal-2030 iżda lilin minn hemm. Eh, rridu nħarsu li l-objettivi dan huwa l-an prinċipali ta' din id-direttiva kienem mira ta' 40% ta' enerġija rinnovabli. Iżda naħseb li nishtiq nappoġġa dik lob dak l an iżda ma naħsibx li huwa realistiku. Iżda l-PP jitlob għal eh, mira ta' mill-inqas 30%. U rix nishtiq ngħid li rridu nagħmlu appell kummissjon naf li hemm diskussjonijiet fil-kummissjoni jekk għandniex morru l in mis-27% u nisma' koll il-President tal-Kummissjoni mhuwiex favur ta' dan. Naħseb li dan mhuwiex aċċettabbli. Jean-Claude Juncker wiet illi se jappoġġja l-inqas 30% qabel l-elezzjoni u dak li qal qabel l-elezzjoni għandu japplika wara l-elezzjoni wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna sur Lise issa naddu għal kellima fisem il-partiti politiċi u nibdew Missur Bandisten għal PPE. Grazzi ħafna sur President. U sta nitkellem dwar il-progress tal-enerġija rinnovabbli. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għal kooperazzjoni fil-ħidma tagħna. Ma kienx dibattitu faċli. Iżda huma miri li huwa importanti li niksbuhom għalhekk qegħdin hemm wara kollox. Ma nistgħux sempliċement nixtiequ nġibu aktar miri għoljien mingħajr ma nilħquhom il-kapijiet tal-istati membri adottaw eh, il-miri tagħhom għaw naħseb li l-obligi għal 2030 għandhom jibqaw hemm. U naħseb li nistgħu niksbuhom u nittama li dan iżżomu f'mokkom meta nivvutaw fuq dan dokument illum. Tama u koll li naħdmu fuq il-miri tagħna tal-enerġija rinnovabli eh, li huma diġà riżultati eċċellenti fl-Ewropa. Dawn din industrija li toħloq aktar impjiegi u rridu nsibu aktar soluzzjonijiet fuq meta ta' żmien twila sabiex innaqsu l-emissjonijiet. Koprena ġa bosta prioritajiet tal-Partit Popolari Ewropew eh, fejn jisru l-kompetenzi eh, l-riżultati tal-istati membri u tnaqqis ta' sussidi fl-enerġija eh, rinnovabli. Hemm ħafna proposti u li fl-opinjoni tiegħi mhumiex realistiċi. Nittamaw li nistgħu nilħu l-objettivi tajbin li qed nimraw għalihom. Grazzi. Grazzi sur poħe għal SND. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, Senjuri. Eżis kolleg, nishtiq nirringrazzja l-Sur Pipe għal kooperazzjoni eccellenti fuq dan rapport. Fuq revizjoni ta' direttiva tal-enerġija tal-efficienza enerġetika. U dan huwa bażi tajba biex nilħu il-miri enerġetiċi tattiċi tagħna eh, inklużi l-COP 21. Eh, Iżda nistgħu niksbu daw il-miri biss jekk inneħħu ċerta nuqqassijiet li għandna fid-direttiva. Primarjament hemm wis flessibilità u bekk eh, qed immorru lura maħniex qed nilħu l-miri tagħna Eh, u mhux se jirnexxilna nilħu l-20% tal-2020 jekk nibqgħu hekk. Naħseb li l-MEPs fil-Kumitat Titre eh, jaqblu li għandna bżonn eh, aktar ta' hawnhekk. Permetu li ngħid li hemm ċertu kwistjon li jridu nindirizzaw. Hemm il-mira tal-40% tal-enerġija tal-efferċenza enerġetika ma naħsibx li huwa tajjeb. Naħseb li l-Parlament irid jappoġġja anzi dan il-punt l għaliex jekk imorru lura minn dan Bażikament qed ngħidu le għall-indipendenza tagħna fuq l-importazzjoni tal-fossili. U il-povertà enerġetika dan eh, ma ġiex indirizzat fil-direttiva preċedenti u f'dan l-abbozz f'dan tfasil huwa diġà inkluż. U l-Kummissjoni u l-Istati Membri huwa kemm il-Kummissjoni kemm l-Istati Membri irridu jieħdu pożizzjoni f'dan ir-rigward. Irridu insaħħu artiklu 7 u rridu miri ċari għal pjani ta' azzjoni għall-enerġija, għall-efficienza enerġetika għall-Istati membri. U fl net il-kwistjoni ta' regolamenti oħra li jaffetwaw. Li jeste tiġi diskuss mill-Parlament li huwa marbut ħafna ma' dan u hemm bosta eh, xogħol doppju hawnhekk. Flok nikkompetu bejn dawn iż-żewġ regolamenti, rridu illi dawn jaħdmu flimkien. Illa għaliex ma nistawx naċċettaw dan it-tip ta' kompetizzjoni. Allora kummissjoni trid toħroġ b'soluzzjoni effiċjenti għal dan. Grazzi. Fin dank eh, kollegi Poche. Eh, kollegi... Grazzi ħafna Sur Poche. Sur Poche għanna blue card minnaħa ta' Sur Christopher. Tixtieq toħda? Jekk joġbok Sur Christopher. Grazzi ħafna Sur President. Dawn huma ġrana diffiċli ħafna għaliex il-miri li qed nippruvaw nilħqu bħalissa jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali u f'pajjiżi il-mikrofonu għal-kelim. Uh, Again, Mr. President. Please use another microphone. Grazzi ħafna, Sur President. Jina konvin, Sur President, illi l-aspet tal-klima u dak enerġetiku ma nistawx nitkellmu dwar l-enerġija u nħallu l-ambjent barra. U f'pajjiżi qed nippruvaw nidrezzaw dil kwistjoni qed nikkontrollaw eh, il-nirien fil-foresti li qed eh, edin ta' periklu għal ħajjiet tal-bniedem. Skużani, użajt il-blue card u għandek tressa mistoqsija lil-kellim. Għandek 30 sekonda biss u diġa mort li l-in minn 30 sekonda fil diskors tijak. Jek joġbok? Jiet il-President. Mikrofonu għal-kellim. Kif nistaw nimmobilizzaw bħala l-Unjoni Ewropea il-fondi u nilħu il-miri tal-Unjoni Ewropea sabiex nilħu kemm il-miri tagħna ambjentali kif ukoll dawk enerġetiċi u niprevjenu problemi bħalma kena bin-nirien li kena f'Ċipru milux. Grazzi. Sur Boħa, Iva, grazzi u dik semmejta diġa un jider li l-komissarju diġa semmija u kol. Parti mill-ġlida tagħna fit-tibdil tal-klima irid ikun investiment. Investiment mill-Fond ta' Investiment Ewropew. U dan huwa dan il, din il-mira vinkolanti ta' 40% li se tikkontribwixxi għal aktar użu ta' riżorsi rinnovabbli. Għalkemm minix ċert kif dan huwa marbut mal-nirien f'Ċipru, onestament. Ma fimtix. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Poche. Es folgt jetzt für eineinhalb Minuten Herr. Grazie ħafna, Sur Poche. Issa naddu għas Signora Van Bossalt għal minuta unos. Grazie ħafna, Signora President. Ziz kollegi l-lum qed nifutaw fuq iż-żewġ rapporti enerġetiċi importanti ħafna. Rapport fuq l-effiċjenza enerġetika u rapporti ieħor fuq l-enerġija rinnovabbli. U għalkemm l-Istati membri jaqblu fuq l-objettivi, il-Parlament Ewropew qed jeddet illi ixekkel il-progress eh, billi eh, joħloq livelli miri li huma eh, mhumiex realistiċi. Kważi nofs l-enerġija tagħna tintuża għal tisħin u tiksieħ iżda ħafna drabi din l-enerġija hija mitlufa permezz ta' twieqi u l-aperturi l-oħra fid-djar. Allura jekk niffukaw fuq l-effiċjenza enerġetika nassiguraw illi ċittadini stess jibbenefikaw mill-investiment illi huma jagħmlu eh, grazzi għal teknoloġija aktar eh, favur l-ambjent. Issa, fil rigward tal-efficienza enerġetika, ma naħsibx li għanna nilħu objettivi illi mumiex realistiċi. Irridu nkunu ambizjużi, iżda rridu nibqaw realistiċi. L-objettivi vinkolanti nazzjonali li rapporter propona f'dan il-dokument mumiex realistiċi. ċerta stati membri rridu morru li lin mill-frontieri tagħna sabiex jilħu dawn l-objettivi enerġetiċi. Allura x'inhu l-iskop li jkollna objettivi vinkolanti nazzjonali? Eja nifoka fuq kooperazzjoni Ewropea minn flok. Grazzi. Fin dank, Frau. Grazzi ħafna, Signora Van Bossen, issa għal minuta u nofs sul Germandi. Iva, grazzi ħafna sul President. U dawn iż-żewġ dokumenti, l-ewwel net dokument li jgħid illi l-enerġija tar-rieħu tal-solari qed ixxekkel l-użu tal-fossili. fil-Marokku, fil-Messiku kena programmi rinnovabli li kienu hemmhekk mhux għaliex kienu rinnovabli iżda eh, offrew l-irħas enerġija u ma kien dik rinnovabli. Rapport jgħid li eh, l-Ewropa qed titlef il-ġlida tagħha eh, fil-enerġija rinnovabli. Dan hu rapport inkwetanti ħafna. Sena li għaddiet l-investimenti fl-enerġija rinnovabli fl-Ewropa kienu fil-level ta' 21% meta fil-bqija ta' dinja kienem zida qawwija ħafna aktar qawwija. Li qed naraw fid-dinja huwa eh, ġlieda globali, tiġrija globali anzi, għal sigurta eh, enerġetika u dik hija l-enerġija rinnovabbli. U effett ieħor ta' din l-enerġija hija li l-enerġija hija nadifa Ġifiri l-idea li konna enerġija nadifa u irħisa. Għalek għanna nifuka fuq l-enerġija rinnovabli. U l-axar ħagġa li għanna bżon għawnek huwa il-konservatizmu. Għanna bżon li nifukaw fl-imkien bħala Ewropa għal miri vinkolanti fl-imkien u għawnek qed nitlob il-Kummissjoni li qed taħdem fuq il-proposti tagħha għal Settembru jekk joġobkom oħorġu bil-miri vinkolanti u tajbin u ambizzjużi. Grazzi. Jetzt bin ich nicht sicher, der kollege hinter. Għanna mm, kollega fuq wara, jiet il-President. Taċċetta blue card minnaħa tal-kollega li ma nistax naqbad ismu jgħid il-President. Iva, jek joġbok blue card. Jina rope jgħid il-kellim. Jina naqbel ma dak li ntqal għanna bżon regolamenti, iżda. Nafu li proġett maruf bħala Nord Stream 2 għaddej bħalissa u qed jissaħħaħ u smajt li l-Kanċelier Merkel diġà tat l-approvazzjoni tagħha Dan ma jfissirx li l-ħolm tagħna eh, jibqgħu miktubin fuq il-karta biss meta Nord Stream 2 jilħaq l-Ewropa u hemmhekk nieqfu milli niddiskuta aktar l-enerġija rinnovabbli għax ikonna Nord Stream 2. Yes, Chairman, thank you. Iva, grazzi, Sur President. Iva naqbel mal-kollega tiegħi hawnhekk ma naħsibx li Nord Stream huwa proġett eh, għaqli li nidħlu għalih. Iżda il-progress għal Unjoni Enerġetika Ewropea eh, qed jitwaqqaf mill- l-Unjoni Ewropea stess mill-Istat għandna bżonn Unjoni Enerġetika waħda mhux 28 separati sabiex niksbu enerġija nadifa, rinnovabbli u effiċjenti. U dik li għal-mira li għanna e, eh, nimxu leja. Grazzi ħafna. Grazzi, issa naddu għal Benito Zilwaha għal minuta nos. Grazzi, signori, grazzi, sur komissarju, qabel ma nitkellem fuq l-enerġija Jiena xtaqt ngħidlek li tassew kontent li qed hawnhekk din il-plenarja għaliex fil-plenarja eh, diffiċli li eh, tiġi inti għaliex il-koalizzjoni kbira fejn nispjega għaliex ismek dejjem jissemma fiċriki tal-korruzzjoni. Imma, insomma, dal-parti tista imdorrib daw l-affajt u darba li jmissi li tiġi f'din il-plenarja kieġbok ejja anki biex tiġi qoddimna qoddim il-gruppi u twieġa bil-mistoqsijiet tagħna mhux li tiġi wara bibin maluqa u tiġi weġibiet preparati dan hemm xejn mhux ħaj konvinċin anzi kompli jżid il-dubji tagħna issa. Aħna ħanvutaw għaliex għaliex għandna bżonn ta' qafas tal-enerġija u l-effiċenza tal-enerġija għandha tkun priorità li torbot li l-istati membri kollha u għalhekk ukoll għandna bżonn direttiva ta' enerġija rinnovabbli tippermettilna noħolqu qafas stabbli għall-enerġija għal kontrarju ta' dak li qed jagħmel il-gvern ta' pajjiżi illi jikkriminalizza il- l-azzjoni kif rajna wkoll fil-Kumitat ta' petizzjoni. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Benito Siloacha. Ich möchte die Aussprache. Grazie ħafna jgħid il-President issa nixtieq interrompi il-dibattitu.